Il-President, eżis kollegi, kena nistennew xiftit minuti kontaw fil-ħin jien, imma kena nistennew xi oħrajn u għalek se nibdew kemm kemm minuti tard. Nixtieq ngħid fl-okkażjoni tal-ġurnata li qed nikkommemoraw il-vittmi ta' terrorizmu nsi ngħid xi ftit kliem dwar dan is-suġġett. tal ħames darba qed nimmarkaw din il-ġurnata għal vittmi ta' terrorizmu hija jum illi rridu niftakru dejjem għaliex jeħtieġ niftakru dawn il-vittmi innoċenti ta' terrorizmu. Fil-fatt, żewġ soldati sfaw vittma fil-Irlanda ta' fuq attakkati mill-Real IRA u Antrim u u fil-fat kienem pulizija li ġi eh, li għatlu dan kien pulizija mizzowieġ bitfall u dan l barbariku ta' terrorizmu għal darboħra kisser familja għal kollox u kawza ħafna dbatija. Il-biraħ kienem 10 persuni mill-inqas li mietu bħala riżultat ta' attak bil-bombi f'xi Sri Lanka u fil-fat ħafna oħrajn huma għadhom eh, eh, midruba serjament u nixtieq għalhekk nesprimi r-rabja tagħna għal daw l-attakki kontra persuni innoċenti u nixtieq nsemmi il nati il-kondoljanzi tiegħi sinċeri għal dawk l-eżis li tilfu l-eżis tagħhom. Nixtieq nifakkar dawn il-vittmi jidir li li in nsemmu ċar il-pozizjoni tagħna dwar it-terrorizmu nikkondennaw blaqra għawa possibbli kull qatt ta' terrorizmu li jista' jwassal għal mewt u għall imwiet u għal eh, eh, erda tal-familji. Nikkondenna Nikkondannaw il-kif et id-dinjità umana et tiġi attakkata kontinwament u dawna l-attakki ta' terrorizmizmu huma attakki kontra il-libertà u demokrazija <clears throat> u dana jħassar il-valuri tagħna fil-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna marbutin bil-valuri tal-libertà u tal demokrazija u dana jista' ikkawża dbatija enormi u ġieħ kbir u ma nistawx nippermettu li soċjetajiet demokratiċi ġew miksura. Il-terrorizmu huwa reat kbir u m'għandniex nċedu dwaru għaliex inwarbu il-valuri demokratiċi u s-sikurtà tal-komunità internazzjonali. Tirrappreżenta terrorizmu jirrappreżenta attak dirett fuq iċ-ċittadini u fuq kull wieħed wieħed minna għalhekk l parlament Ewropew għandu rwol attiv fil-ġlieda kontra terrorizmu u biex jagħti l-appoġġ l vittmi ta' attakki terroristiċi. Ma nistgħu qatt nirrepetu bizzejiet li m'hemm l-ebda tip ta' ġustifikazzjoni għat terrorizmu u għal din ir-raġuni jeħtieġ nsegwu il-ġlida tagħna kontra il-ġlida tagħna kontra terrorizmu u naħdmu għawa kbira għal stat ta' dritt biex is-solidarità tmur lejn il-vittmi ta' terrorizmu u dawn illi mietu madwar id-dinja kollha. Biex nishtiq nosservaw minuta ta' silenzju għal dawn il-vittmi ta' eh, l-Irlanda ta' fuq u ta' Sri Lanka. Ich danke Ihnen. Grazzi ħafna, eżis kollegi, 30 sena ilu, fis-16 ta' marzu tal-1979, wieħed mill-fundaturi tal-proġett Ewropew Jean Monnet miet u fil-kommemorazzjoni ta' dan l-anniversarju nixtieq Innajt illi jeħtieġ nirringrazzjah tax-xogħol li għamel tul ħajtu għal ġib tal-Ewropa. Għaliex rajna l-isforzi enormi fil-passat għax flimkien ma' Robert Schuman u kien strumentali biex daħlu eh, fil-Unjoni Ewropea Franzu u l-Germania u biex ħolo komunità ta' fiduċa bejn il-popli Ewropej. U issa fil-bidu tal- eh, seklu 21 il-prinċipi ta' xarmone huma biex naslu għall-għanijiet tagħna kull ħaġa hija relevanti u l-passat huwa xieda li qed ngħixu llum u għalhekk jeħtieġ naraw l-isfidi tal-lum speċjalment dwar tibdil fil-klima u jeħtieġ nikkoperaw iktar fl-imkien ħalli niddefendu b'mod proattiv l-interessi ta' dinja kollha. Xemmon kien jaraf dan il-trattat ta' Lisbona għaliex twassal għal iktar demokrazija u jidir li illi trattat ta' Lisbona se jwassal il-familja tal-Unjoni Ewropea fit-seklu 21 tas-sew u l-Kumitat ta' azzjoni li waqqaf ġammone għal Ewropa Maquda kien jipproponi elezzjonijiet diretti fil-Parlament Ewropew u minn dumiet ġammone u bil-kabbir tal-dimensjoni parlamentari dina kontinuament eh, wasalna għalija u għalek għanna nirringrazzjaw lil ġammone Ewropew mill-akbar għalix biddel il-bot tassib fl-Europa kollha u xogħlu kellu impatt fuq il ħajiet ta' kull ċittadin Ewropew. U għalhekk f'dan l-anniversarju huwa ħaġa tajba l-infakruħ u l-xogħol ta' ġammone għadu ma spiċċax u għalhekk jeħtieġ inkomplu nimxu l qoddim biex nadu l kontinentana jeħtieġ inkomplu dan ix-xogħol siwi li kien beda. U għalhekk nixtieq ngħaddi issa il-mikrofonu lill-President tal-Kummissjoni. Sur President, Signori Deputati, il-vantaġġ ta' kull pajis stat membru indipendenti